Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Kedves kollégi, nerġaw nibdo bis-sessjoni tagħna parlamentari u l-ewwel suġġett fuq l-aġenda tagħna issa huwa l-adozzjoni tal-minuti tal-bieraħ u dawn kienu disponibbli u nixtieq insaqsi jekk hemm xi kummenti jew xi ħadd għandu xi ħaġa kontra dawn il-minuti. Mhux il-każ jidher Tajjeb ħadd ma tisaqsi għal kelma adottajna l-minuti. Tajjeb wisq. <clears throat> Issa niġu għad-debattitu